Sfortunatament, għal dar boħra, il-bidu tal-ħidma tagħna ifisser il irridu wkoll niftakru vittmi noċenti tat-terrorizmu internazzjonali. Għalina din issa qed issir xi ħaġa tas-soltu. Sfortunatament. U din id-darba rajna li nqatlu żewġ nisa' U allura għanna għazla doppjament vili u din ma kienet xi ħaġa ta' bladdoċ għaliex ovvjament il-bilanċ bejn il-ġeneri xi ħaġa li provajna niksbu fil-Unjoni Ewropea hija fost il-valuri li l-aktar huma l-qalbna u element li l-aktar jikkaratterizza l-mod kif ngħixu u anke l-mod kif naħsbu. U bekk bil-mod kif għedin jortu il nisa nkunu qegħdin naraw illi qegħdin jortu dak li l-aktar huwa għażiż għal qalbna fisem il-Parlament. Jiena nixtieq nesprimja li s-simpatiji tagħna għal familji ta' dawn iż-żewġ nisa innoċenti li nqatlu f'Marsilja. Is-solidarjetà sħiħa li l-popolazzjoni ta' dawn ta' dan il-belt din il-belt, il-popolazzjoni Franċiża u Ewropea wkoll. U aħna dejjem se nkunu aktar determinati li nipproteġu il-valuri tagħna li aħna nemnu fihom. Aħna maħniex se nċedu mhux se nbidlu il-mod kif ngħixu u se nissuktaw sakemm ma nkunux ridna l-kollox it-terrorizmu. Xi minuti ilu permezz ta' komunikazzjoni l-ISIS u kol ħadet ir-responsabilta ta' dak li seħ f'Las Vegas. Ħadd ma jkun jista jispjega x'se jwassal persuna li twetta reati tan terribli fil-konfront ta' bnedmin oħra. Xorta waħda. Tkun xi tkun l-oriġini għaliex il-Gvern tal-Istati Uniti mhux qed jikkonferma r-responsabilità terroristika jiena xorta waħda nesprimi fisem l-Unjoni Ewropea il-kondoljanzi tagħna lil dawk kollha illi b'xi mod ġew milquta minħabba dan l-avveniment traġiku. Aħna rib il-vitmi u l-familji ta' dawk illi ġew mill-quta f'ċirkostanzi daqstant drammatiċi. Grazzi li servizzi ta' emerġenza illi huma ħadmu kuraġġ kbir biex bekk huma jagħtu appoġġ lil koċittadini tagħhom. U nfakru wkoll il vittmi tal-attentat tas-sibt li għadda f'Edmonton fil-Kanada. Jiena eh, nkun eh, grat lejkom jekk intom fil-mkien miegħi tosservaw minuta silenzju eh, fil-memorja ta' dawk illi ġew mill-quta. Dikjaru ripresa la sessjoni. Inkomplu bis-sessjoni tal-Parlament li ġiet fit-8 fil-14 ta' settembru 2017. Il-minuti u testi approvati ta' seduta tal-14 ta' settembru ġew asma. Hemm osservazzjonijiet? Il-proċessu verbale. il-minuti.